Reħuter nivvota għadha f'nofsinhar. Nadu għal-punt li mis. Skużawni iżda għal raġunijiet tekniċi ser ikollna nifqu għal żewġ minuti. So, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, herzlichen Dank für Ihre. Kollegi, grazie ħafna tal stennejtu waqt li aħna solvejna l-problemi tekniċi. Nistaw inkomplu issa. Issa ser naddu għal ehm, dibattitu konġunt, klawzuli ta' salvagwardja bilaterali u mekkanizmi ta' stabilizzazzjoni tal-banana għanna rapport ta' Sur Lanke u Sur Ligfried. Hawnhekk ser nitkellmu dwar tim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Ċentrali l-ewwel kelli ehm, nadu għas-Sur Lanka. Grazie ħafna President, Komissarju, kollegi, grazie ħafna. Tolli bidnaw maħna l-lejla biex bekk nkunu nistaw niddiskutu dan is-suġġett. Forsi għom mux interessat dan il-parlament dwar dan is-suġġett, għamnek qed nitkellmu dwar regolamentazzjoni, eh, regolamentazzjonijiet u klawżili ta' salvagwardja li huma importanti għandhom ukoll pis fuq it-Trattat ta' Lisbona għaliex għadu mhux ċar ħafna dwar li ma istituzzjoni għandha li marwolu x'arranġamenti ser ikonna eżattament u għalda stant hemm ċertu affarijiet li għandhom jiġu integrati kif suppost fil-leġizlazzjoni li tista' ssib fil-deċiżjoni tal-Kunsill li għadha ma sabiċ posta. Jiena naħseb però li huwa eżerċizzju tajjeb fil-kuntest tal-ftejim mal-Kolombja u l-Peru li analizzaw dawn il-safety nets għaliex fil-ftejim li għanna mal-Kolombja u l-Peru aħna eh, namlu tal-biet u jisser naraw eżattament u kol xed nimponu fuqna nfusna u nidiskrivu għammot kif suppost. Jena nasib kwalunkwe klawzula ta' salvagwardja għanda tkun pratika, għanda tibqa pratika. Ma jemx ma jagħmilx sens li inti tagħmel xi ħaġa eh, fir-regolamentazzjonijiet li mbagħad ma tistax tuża. U dan seħ fil-passat għal sant aħna għandna nużaw il-poteri għad dispożizzjoni tagħna biex bekk nfasslu klawżuli ta' salvagwardja li jistaw jaħdmu tajjeb kif suppost fuq meta twila ta' żmien. U hawnhekk hawn ħames punti li nixtieq insemmi kummissjoni għandna bżonn analizzaw x'inhuma l-kriterji għal eh, dawn il-safety eh, net, dawn il-klawżoli ta' salvagwardja. U jiena naħseb li meta ikun hemm sara li ssir fis-suq, irid ikun hemm standard soċjali li standard soċjali għandhom jiġu garantiti. Għaliex jekk dan ma jistax dan jista' jwassal dumping u dan jista' jwassal mbagħad għal użu dirett ta' klawżola ta' salvagwardja mod partikolari fir-rigwett tal-banana. Tini ħaġa, jekk aħna nibdew nitkellmu dwar l-arrendamenti tal-Lisbona hawnhekk ikunu qegħdin neddu l kompetenzi tal-Parlament Ewropew U dan għanna nżommu f'maħna. Tilet ħaġa. Jekk aħna nixtiequ li kunem iktar trasparenza, irridu kol ninvolvu iktar soċjetà ċivili. U dan jinkludi msa niġu għal tanalizzaw il-ftejn bejn Kolombja u l-Peru irridu involviment iktar ta' soċjetà ċivili għandna bżonn ta' iktar trasparenza u hawnhekk nam regolamentazzjoni nam referenza regolamentazzjoni mal-Korea per eżempju kummissjoni u intom semmejtu artiklu intom semmejtu artiklu insejtu artiklu 11 mill-ftejn tal-Korea mal-Korea u din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ naraw li tiġi inkluża. Ħames punt għandu x'jaqsam mal garanziji tal-sigurtà eh, tal-produtturi tal-banana fir reġun ta' Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal eh, kelim li miss sur sur Lichtfried, rapporter. Grazzi ħafna President. Dwar l-Amerika Ċentrali. Is-sitwazzjoni fil-fatt hija simili ħafna għal dik tal-Kolombja u il-Peru u għal stant jiena nixtieq nerġa' nista' nerġa' ntenni dak li qal is-Sur Lange. Għal stant jien se iktar fil-qosor naħseb li d-debattitu kollu li għedin nesploraw hawnhekk għawnek għandu żewġ elementi, għandu żewġ lati, lat tekniku u eh, lat iktar wisa il-lat tekniku u għadċar tista' spjegaħ malajr il-klawżola ta' salvagwardja hija ddiżinjata biex tipproteġi lill produtturi Ewropej jekk is-suq jinfetaħ je mod partikolari żoni li huma viċin ta' dawn is-swieq il-ġodda u dan għandu ehm, jipproteġihom minn kompetizzjoni inġusta. Aħna għamilna dak kollu li stajna biex naħdmu fuq il klawzula ta' salvagwardja iżda fl-istess ħin nassiguraw ukoll li il-kummerċi li se mod taħjar ukoll fil-futur. Ovvjament hemm tipi differenti ta' aċċess iżda jiena naħseb li aħna sibna kompromessi tajbin li għamlu sens u sibna soluzzjonijiet adattati. Iżda dan huwa it-tieni aspett li semmejt. Din jista' filosofika għaliex jiffoka fuq punti ta' prinċipju ta' jekk jekk jiex biss kwistjoni ta' kummerċ jew kemx iktar iktar affarijiet li għanna li għanna nqisu hawnhekk. Jina nixtieq ngħid li klawzula ta' salvagwardja hija biss parti żgħira mill-ftehim ta' kummerċ mal-Amerika Ċentrali. Fi kwalunkwe każ dan huwa din ir-raġuni għalfejn aħna għedna li klażi ta' salvagwardja għandha tikkludu ħafna iktar minn sempliċement kummerċ. Ir-tit ukoll tinkludi elementi oħrajn, tinkludi pereżempju drittijiet eh, tal-bniedem, standard soċjali u tipprova wkoll tinfluenza elementi ambjentali. Hemm opinjonijiet eh, legali li jargumentaw li klawzola ta' salvagwardja mandax taqsam xejn, iżda jiena naħseb li din eh, miex hija żbaljata, naħseb li dawn jimxu flimkien għaliex din it-tip ta' salvagwardja kif qal is-Sur Lenge qiegħda tipprova tipproteġi x-xogħlijiet Ewropej, tigarantixxi standard soċjali Ewropej u biex nagħmlu dan irridu nassiguraw li dawn l-affarijiet jitiebu. Jit fil-pajjiżi msieħba magħna. Għandna standard aħjar, rispett ta' drittijiet tal-bniedem, e, kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin. U kwistjoni oħra hawnhekk, kun naf li mhux kulħadd jaqbel dwarha. Il-kwistjoni hija din dwar dan it-tentattiv li n-intervjenu permezz tal-politika ta' kummerċ il-politika ta' kummerċ ovvjament ma tistax tgħaddi il-politika tal-gvern f'pajjiżi oħra iżda aħna nistgħu nippruvaw ninfluenzaw il-gvernijiet b'ċertu mod li l-iżviluppi jimxu fid-direzzjoni it-tajba skont aħna. Ovvjament hemm opinjonijiet differenti ta' kif u xiex għandna nagħmlu. Sissa wasalna l-kompromess, naħseb li nista l-kol dan il-kompromess u fl-opinjoni tiegħi jagħmel sens jekk niddeċiedu fuq il-klawżoli ta' salvagwardja għada. Id-diskussjoni fuq il-ftehim innifsu jeħtieġilha iktar eżaminazzjoni ċertu osma. Iżda jiena naħseb li l-klawżola ta' salvagwardja għandha tkun dwar klawzola ta' salvagwardja nifisa u mhux fuq il-pakket l-nifsu. Grazzi, grazzi ħafna il kelem li jmiss minnata l-Kommissjoni, il-Kommissarju Degut. Grazzi. Grazzi President, kollegi. Permettu li nirringrazzja l-rapporters, s-sur Lange u s-sur Laħtrid, għax-xogħol li għamlu fuq dawn il-żewġ mm, mm, punti Grazzi tal-li kjerifikajtu l-kwistjonijiet pendenti fuq l-adozzjoni tal-regolamentazzjoni bilaterali uh, mal-Kolombia Peru l-Amerika Ċentrali bħalma tafu dan il-ftejim dan il-ftejmiet ġew iffirmati f'Ġunju u il-Parlament huwa involut f'dan permezz ta' eh, proċedura ta' kunsens Issa fi rigward ta' regolamentazzjoni aħna mm, irridu nefasizzaw l-importanza li għandhom dawn il-ftehmiet għal l-Unjoni Ewropea dawn iż-żewġ reġuni tal-Amerika Latina. Dawn ser jibdlu u jtejbu ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u dawn iż-żewġ reġuni. Mill-lat kummerċali dawn dan il-ftehim jipprova jiftaħ is-suq eh, eh, għal għax-xiri u investimenti għada stant dawn il- ser ikun hemm prodotti agrikoli li ser jitjiebu li jiġu jiġu kummerċati iktar u wkoll il-Kummissjoni ser tagħmel qatt ta' regoli kummerċali u ser taħdem fuq dawn l-impenji li ttieħdu fir-rigward ta' WTO. Fil-qosor ir-rapport ser dawn il-ftemiet huma tajbin, eh, prevedibbli u stabbli u li jgħinu li l-operaturi mill-Unjoni Ewropea fil-Kolombja Peru u l-Amerika Ċentrali u bekk ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ fir-rigward tal tax-xogħlijiet bejn l-ekonomiji tagħna. Nixtieq nfakkarkom li dawn il temiet se jinkludu wkoll dispożizzjonijiet li permettu wkoll protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u wkoll impenni fuq drittijiet tal-ħaddiema u wkoll jippruvaw jaħdmu fir rigward ta' żvilupp sostenibbli. Issa nixtieq ngħaddi għal kwistjoni iktar speċifika l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni bilaterali. L-anijiet ta' dawn ir-regolamentazzjonijiet hija li noffru klawżuli salvagwardja l-Unjoni Ewropea l-industrija ir-riżultati tal-liberalizzazzjoni tal-tariffi u wkoll eh, importazzjonijiet. Aħna għandna li dawn jimplementawhom Eh, u nimplementaw id dispozizjonijiet kwa il-Kummissjoni dotta l-prinċipju adottat mill rapporters meta eh, eżamina proposta tal-Kummissjoni u eh, abbozzaw l-emendi u segwew il-mudell tal-Korea fir rigward tal-punti mm, partikolari fil-ftehim innifsu. Hemm ukoll konsens li l-regolamentazzjoni tal-implementazzjoni ma jistgħux jidħlu f'konflitt mal-impenji li jittieħdu fil ftejim u il-WTO, dispożizzjonijiet WTO. Hawnhekk huwa importanti li aħna ma nifqaw nifukaw fuq dawn il-kwistjonijiet għaliex dawn ma' kwistjoni tant importanti għall-Parlament iżda ma jistgħux jiservu bħala qafas biex bekk nerġgħu niddiskutu mill-ġdid kwistjonijiet li ġraw spiċċaw fir-rigward tal pereżempju drittijiet tal-nidem u drittijiet soċjali. Nafu li ċertu punti ġew skoperti f'Ġunju fejn il-Parlament Ewropew semma il-bżonn li l-Kolombja u l-Peru eh, għandhom jagħmlu roadmap għad drittijiet eh, ambjentali u tal-bniedem. Il-Kummissjoni ħadet nota ta' din riżoluzzjoni u qed ma' dawn il-pajjiżi dwar dan. Biex nikonkludi nixtieq ngħid eh, xewqa tiegħi li l-Parlament, il-Kunsell il-Kummissjoni kollhom kooperazzjoni tiħa fi trialogi u li l-kondizjonijiet kollha jintlaħqu biex bekk il-Parlament ikun jista' eh, jgħid l-opinjoni tiegħu dwar dan il-ftehim. Grazzi. Grazzi ħafna Kummissjoni. Il-kelim li mis fissem il-Kumitat Agri huwa is-Sur Matra Drover. Signor Komissarju, partiendo de la base desde que desde mi punto de vista los acuerdos con Mela, nejdu li dawn il-ftejji mal-Peru, l-Kolumbja u l-Amerika ċentrali hemm edin jikunu ta' dannu għal min jiproduċi l-banana, per eżempju, fil-gżejjer tal-Kanari. Ċifrek nibdow dan il-punt pala punt tatlu, naħseb eh, dawn il-proposti għandhom jisodisfawna xem ħafna klawzuli ta' salvagwardja l-istabilizzazzjoni per eżempju punt importanti u l-importazzjoni tal-banana lejn l-Unjoni Ewropea se tkun xi ħaġa studjata. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-rapport annwali bi-studju, bl-analiżi u l-impatt li hemm fuq il-produtturi Ewropej. Dan kollu huma affarijiet pożittivi il-produtturi tal-banana li edin fil-periferiji għandhom bżon lajnuna tana. Imma naħseb edin fitri it-tajba lejn din lajnuna li għanna ntuhom. Grazzi ħafna. Issa imis għal-li pipi. Is-sur Salba Bedigan, grazzi ħafna, President, eh, Sur Kommissarju, onoveru li membri, jekk l-emendi fuq il-klawzuli ta' salvagwardja u anki il-meganizmu ta' stabilizzazzjoni jiġu approvati kif kollox qed juri, naħseb kunum xejna ħafna l-qoddim fil-ftejjim li għandna mal-Kolumbja, mal-Peru u mal-Amerika ċentrali dawn il klawzoli fil- u kol flimkien mal-rezoluzzjoni politika li provat din il-Kamra fl-Ulju, meta qed nitkellmu fuq ir-regolament, kollha huma passi ċari definittivi il-qoddim. U ma nerġanej definittivi bekk nkunu edin dejjem nersqu lejn zona ta' kummerċ ħieles. L-Amerika u pajizi tal-Azja edin u koll jifirmaw dawn it-tip eh, ta' ftejim mal-Peru, il-kafta per eżempju. U meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea ma nistawx aħna eh, nħallu dawn l-affarijiet jiġru maqas biss inkunu mitħla ta' dak kollu. Eh, rajna li kien hemm ħafna dawmin b'dawn il ftejjim differenti għalhekk tajjeb li qed nimxu l-qudiem. Issa Sur eh, Susta, grazzi ħafna. Nirringrazzi il-kollegi dan il-ftejjin kummerċjali mal-Kolumbja, l-Peru, l-Amerika ċentrali u anki l-mekanizmi ta' stabilizzazzjoni u l-klawżoli differenti issa illum għaddejji aħna illum għaddejjin biex xogħol anke l-kumitat inter aħna qed naraw li se jġibu ċertu eh, bilanċ bejn l-eżiġenzi differenti anki ġifiri kummerċ ħieles u anki l-interess tal-komunità, il-kummerċ internazzjonali bħala strument għat kabbir u żvilupp ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent tajjeb ġifiri li jisejġu ġavolati in nis li jaħdmu f'dawn il-loqsma, specialment dawk li qegħdin f'postijiet imbedaw ta' periferija tal-Unjoni. Naħsbu li l-periodu huwa biżejjed biex is-sistema produttiva tagħna eh, tkun tista' timxi lejn iktar liberalizzazzjoni u anki ġifiri aħna sen favorevoli għax anki il-pajzi kollha konċenat għandhom xi gwadanjaw. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għall-alde minuta u nofsi sinjura bere. Grazzi ħafna meta eh, affarijiet li nasbu li juma ta' periklu mumiex, meta nitkellmu fuq eh, il-żoni ta' kummerċ ħieles irridu noqogħdu attenti li meta niftħu is-swieq tagħna irridu naraw li kumpaniji tagħna jkunu jista' jadattaw ruħhom anki għal eh, iktar għal-iktar kummerċ. Noqdu attenti b'dawn il-ftejimiet, aħna ilna dejjem fil-gwerra tal-banana, ġifiri rridu noqogħdu attenti ma nerġgħux nożolqu fil-qoxra tal-banana l-darboħra. Aħna se nivutaw kontra dawn l-emendi għax dawn il-limiti tal-banana sissa qegħdin nirrendu għom permezz tagħhom bħala kwotas. Hemm bżonn il-kumitati konċernati jiddeċidu li jekk l-importazzjoni mill-Peru jil Kosta Rika u x'qed ikun ta' dannu għal min jipproduċi il-banana eh, fl-Ewropa jew inkella hemmx e, eh, riperkussjoni toħra ma jfissirx li aħna l-Kummissjoni rridu ntwakkat blax, imma rridu naraw li l-Parlament u s-soċjetà ċivili ikollhom iktar eh, nħalluhom jitkellmu sabiex iċ-ċittadini tagħna jiġu rispettati fil-proċess kollu kemm hu. Grazzi ħafna kollega. Issa imiss lil għal grupp tal ħol oddori Sinjura Keller, grazzi ħafna. Fl-Amerika ċentrali, fil-Peru, l-Kolumbja, hemm ħafna problemi ta' drittijiet tal-bniedem aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew ma nistawx ma natux kasom dawn l-affarijiet fil-Kolumbja u fil-Peru e, e, nridu noqogħdu attenti ħafna kif huma dejn affarijiet għad-drittijiet tal-bniedem naraw li anke norbtu ċertu affarijiet ma' rispett tal-drittijiet tal-bniedem. Naraw li per eżempju li nies ikunu jistgħu jerġgħu lurhom pajjiżhom jew inkella il-ratijatuhom sentenzi xierqa dan kollu irridu ninkludhom nabnawhom mal-klawżoli ta' salvagwardja u biex biss nilimitaw ruħna għal eh, numru ta' tunellati ta' banana. L-Unjoni trid taħdem iktar bisħieħ sabiex tnaqqas l-effetti li jista' jkollhom dawn il-ftejmiet fuq il-popolazzjoni lokali. Hemm bżonn jkun hemm eh, studju ta' impatt serju mux biss ġifiri fuq l-impatt ekonomiku fuq l-Unjoni man dak ta' dritt tal-Unjoni f'dawn il-pajjiżi. Issa, is-sur Omarġi. Grazzi ħafna, jina u koll um, ottimist meta nqis dawn il-klawzi tal-vagwardja huma biżejjed biex niproteġu il- il-produzzjoni tal-banana fl-Unjoni jiena ma ngħid li dan mhux minnu fil-fatt il-kummissjoni, la l-kummissjoni u laqas l-istati li qed jiffirma, jiffirma m'għandhom l-ebda interess li jibidlu l-affarijiet. Il-kollega Bato tkellem fuq dan għax dan qed jiġibu ħafna danni fil-produtturi tal-banana fil-periferija tal-Unjoni. tal banana fil periferija tal unjoni Infatti, dawn qed jisfaxxaw fix-xejn u wissa qegħdin nitkellmu fuq din l-illużjoni tal-protezzjoni. Anki jekk hemm dawn il-klawżoli nafu li l-banana li tiġi mill-antilles pereżempju ma, ma, ma tintużax, tintrema jew tintuża biss biex eh, bħala għalfa l-annimali. Għalhekk jiena nitlob il-kollegi biex jivutaw favur l-emendi li jiena ressaqt biex dejjem proteġu il-produtturi tal-banana li qegħdin fiż-żoni tal-periferja tal-Unjoni. Grazzi ħafna. Herr Kollege, Monsieur le Kollege, est-ce que vous acceptez une euh, carte bleue de Monsieur? Signor, inti taċċetta kartellum blu mill-kollega? Iva? Grazzi ħafna, President. Jena dak li qed inti għalija hija waserju tafx tafx urrit li verament li aħna niksbu l-aħjar riżultat konsidraw il-protezzjoni tal-ħaddima tagħna imma kif fil-pajjiżi li huma partners tagħna. Għalhekk x'taħseb inti li rridu namlu biex verament dawn il każ tal vagwardja niksu naqblu fuqhom. Iva, grazzi tal-li inti saqsejt l mistoqsija jina naħseb u għalekka minn tlemendi jina li l-irsaqtom li il-kumitat ma maċċettawhomx ma se jiġu votati għadda, hemm problema bil-mod ta' kif qegħdin nibdowhom dawn il-klawżoli ta' salvagwardja. Hemm ħafna eh, li hija li qed nħallu fidejn il-settur il tal-agrikoltura u mhux biżejjed tal-professjonisti f'dan is-settur jiena naħseb biex dawn jinbdow tajjeb dawn il-klawżoli kien hemm bżonn ta' kriteri li jkunu ftit iktar ristretti jew it-tieni punt mbagħad naħseb li hemm problema Gut, hat das auch funktioniert? Als nächste Rednerin für eine Minute hat das Wort Frau Al minuta. Perea. Gracias, Presidente. El acuerdo comercial con Centroamérica. Grazzi, President. Dan il ftehim mal-Amerika ċentrali, l-Kolumbija u l-Peru huwa importanti ħafna b'dawn l-emendi u l-klawżola salvagwardja. Salva naħseb dan għanna nirrendaw iktar faċli biex jintuża dawn l-emendi għanna l biex naraw verament ikonna mekkanizmi li jaħdmu kemm għal produtturi Ewropej kif ukoll għal produtturi fil-pajjiżi partners tagħna. Hemm bżonn nipproteġu aħna ir-reġjuni periferiċi tal-periferija tagħna għax għandna prodotti agrikoli iktar differenti. Nipproteġu il- il-postijiet tax-xogħol 10,000 postijiet tax-xogħol diretti u 35,000 indiretti. Per eżempju fil-Gżejjer tal-Kanari nafu kemm huma għandhom prodotti agrikoli importanti. Anki flikel nafu li eh, il kummerċu huwa importanti għall iżvilupp imma bżonn nipproteġu il-postijiet tax-xogħol u ta' min jaħdem. Grazzi ħafna. Għal-minuta, Essur Tirolian. Grazzi ħafna, President kollegi, jiena nixtieq nirringrazzja żewġ rapporters tagħna għax-xogħol li jagħmlu fuq dan id-dossier. Kien hemm bżonn li jsiru dan ix-xogħol. Aħna rridna mmorru iktar lin wara li smajna l-proposta tal-Kommissjoni eh, fuq eh, dawn il-reġuni periferiċi eh, li dan il-mekanizmu ta' seblazzjoni li ma jibdix kif ġipu u koll il-klawzole u anki il-normi soċjali u tal-ambjent. Dan kolla biex ma jġibux kompetizjoni mux ġusta. Għalek u importanti li bil-vot ta' għada eh, nkomplu nimxu l-qoddim. Anki ġifiri meta nitkelmu fuq dan il-kummerċ internazzjonali. Imma dan kollu mux bizzejiet. Aħna nafu li dan huwa il-tant huwa oli il-limitu biex nibdow dan ix-xogħol li kważi laqgħa se jiġri għalhekk hemm bżonn ukoll ta' iktar flus sabiex aħna ngħinu l kompetitività tal-produzzjoni tal-banana fil-komunità. Ma rridux ninsew li hemm ħafna postijiet ta' xogħol qegħdin imdendla u eh, nafu li dan fil-qafas ta' għat li huwa rekord. Grazzi ħafna. Grazzi kollega. Issa marriċ in għajem il-kelb li rieqed imma marriċi, ma nix eh, talbiet għal min għal biex namlu l-kaċ tijaj, jak memx lebda talba ah, nistaw naddu direttament għal komissarju. Grazie President. għanna nirringrazzjaw il-daw kolla li ħadmu fuq il falz il-rapporters u oħrajn. Nishtiq nati xie risposti għal mistoqsijiet speċifiċi li għamlu li anki jek mux kolla jirreferu għal il-mekanizmu ta' stabilizzazzjoni u salvaguardja. Kienem mistoqsija fuq uh, il-roadmap ta' xol u tal-ambjent illi l-Parlament Ewropew kien tarab kolombja u u Peru fil-rezoluzzjoni tal-ġunju tal-2012 u importanti eh, il-parlament jgħati importanza kbira din il-roadmap xi ftit informazzjoni ġiet għal rapporter eh, għal żewġ attivitajiet il-pajis qed jieħu dan l-eżerċizzju bis-serjetà u rridu nibatu għala nibatu roadmap tajba sa' Ottubru. Il-Ministru, Viċi Ministru għall-Affarijiet Barranin se jinta' amana u għanna inqas informazzjoni fuq il-Peru dik l-informazzjoni kienet fuq Kolumbja, però rridu najdu kemm importanti dan l-eżerċizzju. Jiena fem kol il-Parlament huwa kontat mal-autorità tal-Peru permezz tal-rapporter tagħkom It-tieni net fu il-mekkanizmu ta' stabilizzazzjoni tal-banana illi mhux qed jagħti biżejjed protezzjoni għal reġuni l-iktar esterni. Eh, però għandi xi ftit kummentina naf li dawn ir-reġunijiet periferiċi huma vulnerabbli għal eh, għaw zida tal-importazzjonijiet u għalek aħna rajna għamna revizjoni tal-kondizjonijiet biex namlu protezzjoni. Dawn il-kondizjonijiet jirriflettaw il-situazzjoni partikolari bazati fuq modelli li ġaw zajna u jgħatu eh, fiduċa kbira, taw fiduċa kbira fil-passatu, nittama li se jgħamelek u kol fil-futur. Il-salvaguardja partikolari għal dawn il-reġuni iktar periferiċi se applika anki wara l-ewwel periodu transizjonali wara li nwaqfu dan il-mekkanizmu tal-banana. Emxie kummenti u wkoll kif e, sen daħluha fil-prassi, fil-prattika. Nemmen illi hija ħaġa tajba li il-Kummissjoni għandna marġini ta' apprezzament. Għaliex jista' wieħed jagħmel sostituzzjoni kif diġà ġi msemmi, ma dawn l-affarijiet aħna għadhom bis-serjetà. Mhuwiex fuq il-banana biss illi aħna nintroduċu aħna nirċevu dawn il-talbiet ta' salvaguardja mill-Istati membri bħalissa Franza introduċiet talba biex tagħmel monitoraġġ tal importazzjoniet mill-Korea għassu intern dan huwa salvagwardja din il-monitoraġġ u għamilna riċerka u wara li konsidrajna l-elementi kollha ta' dossier u bat nieħdu deċiżjoni. U aħna din noħduha bisrita ħafna mhux biss għal l-interessi importanti ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea, imma per eżempju anki għall interess ekonomiku tar reġuni l-oħrajn aħna inkunu rigorużi ħafna. Nixtieq ngħid kelmtejn fuq l-aċċess għal fond ta' globalizzazzjoni u aġġustament. Nitkellem sinċir fuq il-kwistjoni tal-kompens. Memx preċedenti li riżultat tal-negozjati jiġi kompensat. Sakem, fuq dak li għandu xaqsam mal-telf eh, tal-bdiewa il-Kommissjoni għamlet proposta fuq dan il-Fond ta' Globalizzazzjoni Aġġustament illi dal-waqt se toħroġ deċiżjoni mill-kolleġislaturi. Il-Kommissjoni wkoll eżaminat il-konsegwenzi tal-normalizzazzjoni ta' tariffi eh, kompatibbli mal-ftejm eh, u fuq reforma ta' CMO tal-2006 biex jirriflettu illi il allocation location eh, tal-produzzjoni tal-banani għafissa tkun insostenibli u diffiċli politikament niġġustifikaw iż-żieda ulterjuri tal-appoċ għal produtturi ta' banana. Il-produtturi ta' banana fir reġuni eh, eh, l-iktar periferiċi u ma l-iktar produtturi eh, sostnuti fil-Unjoni Ewropea kollha. Nista' nerġa' ngħid illi il-riforma tal-banana diġà kellha kumpens għal 279 miljuni ta' euro kull sena anki għal FT għal eh, trattati FTA u anki fil-Amerika ċentrali. Entkom tifmu li dan huma ħafna flus. Grazie. Grazie Komissarju. Għal dua minuti issa il-rapporter Isur Lange. Grazie President, kollegi. Komissarju. Fil-erba xhur li ġejjin aħna għanna montanja ta' xogħol qudiemna. Se jkollu jkollna roadmap għat tisħiħ tal-kondizjonijiet ta' xogħol f'dawn il-pajjiżi. Aħna nixtiequ li konna network ta' sikurezza għal kondizjonijiet fl-Unjoni Ewropea. U dawra mumiex attivitajiet faċli. U għal din raġuni komissarju nitolbok tejna fil-ħidma tagħna, per eżempju, għal roadmap, imma anki għal parteċipazzjoni tal-gvernijiet bħal gvern tal-Peru għax jidrinna li l-messagġ għadu ma ġiex mifhum bisħieħ u ma mqadhom ma femux kemm aħna qed nitkellmu bi serjetà bit-talba tagħna fil-Parlament. Għandu jkollna roadmap tal-Kolumbja u anki tal-Peru mill-aktar kmini possibbli. mbagħad Komissarju, nitolbok teġġeġ il-Kunsill biex ikollu ruol attiv għat-trialogu fin negozjati fuq dawn il-mekkanizmi ta' salvagwardja biex bekk iż-żewġ dossiers jistgħu jiġu preżentati minnu fih u f'Novembru nkunu nistgħu nivutaw fuq iż-żewġ dossier u bekk nkunu nistgħu eh, verament nagħlqu dan id-dossier fit l-interess ta' ċittadini Ewropej ma' anki fl-interess tal-ċittadini tal-Peru tal-Kolombja. Grazzi, grazzi kollega. U issa għal żewġ minuti is-sur eh, Fried li huwa l-rapporter tat-tini rapport. Grazie, President. Kien eh, xogħol li rrikjeda ħafna żmien u ma nafx li jekk żewġ minuti nistax nużom biex nirringrazzja l-kollegi tal-kooperazzjoni eccellenti għad diskussjoni interessanti li kellna. Nirringrazzja l-kooperatori ta' segretarjat għall appoċ eccellenti li tawna. Nirringrazzja l-assistenti għal xol tajba ħafna. Fu danu huwa kollox, għax kważi kollox. Grazzi, grazzi ħafna, kollega. Jgħajti president Jena nirringrazzja l-kollegi kolla li kienu prezenti, nirringrazzja l kommissjoni u servizzi kolla l-interpreti u daw kolla li eh, kienu għaw prezenti Il-lejla tajba, is-seduta maluqa u dan il puntu huwa maluq u l-votazzjoni fuq dan il-punt se tkun għada fl-ofsinar. Grazzi.